Monsieur le Président, je voudrais porter à la connaissance du Parlement européen. Grazie ħafna nixtieq illi ninforma li l-Parlament Ewropew dwar ċertu affarijiet serji ħafna qed jiġu fir-Repubblika Franċiża illi huma daħqa fil-wiċċ fl-istat tal-istat ta' dritt u anka jmorru kontra l drittijiet fundamentali. Eh, eh, avukati u ċertu koll avukati u mħalfin kienu edin ikunu kienem spjaċ fuqom da huma qalu dikjaraw li din kienet ksur ta' drittijiet tagħhom u l-Ministru tal-Ġustizzja u koll Injora l-artiklu 7 ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem li dawn kulħadd għandu dritt għal privatezza tiegħu li din privatezza tkun imħarsa. U anka dwar l-ispjunaġġ, fil-każ tal-ispjunaġġ dwar n-nissej aħna nistgħu naraw minflok ma nħarsu lejn l-Istati Uniti biss jekk il-Franza irrispettax dawn id-drittijiet fundamentali u jekk le forsi nistgħu introduċu sanzjonijiet fuq Franza wkoll. Grazzi ħafna l-Sur Rodi ħanejt l-bqija tal-buro fuq dak li għedt li inti sal-ibda bl-votazzjonijiet nibdew bil-rapport tas sur Zala. Vot wieħed votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kieġu konfutaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Għaddiet.